Yes, eh, tqajjem dar il-punt fid-dialogu li jmiss eh, mal-Indja fl-aħħar ta' jannar, grazzi. Fin Dank, komissar. Kommissar. Grazzi ħafna, Kommissarju Daħuħt. Mela b'dan il mota laqna id-dibattitu tagħna. Hemm sitt emozzjonijiet ta' riżoluzzjoni minant il-ħodor, il-gwel, il-PPE, l-ALDE, l-ICR u il-grupp tal-Soċjalisti Demokratiċi il-votazzjoni ħassir wara d-dibattitu tal-lum wara nofsinhar. Il-punt li miss fuq l-aġenda tagħna hija huwa d-dibattitu fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem f'Bahrejn u l-ewwel kelliem huwa l-awtur is-Sur Schlitter. Grazzi ħafna, Sur President. Għaddew kważi sentejn minn meta ħarisna lejn il-gvern ta' Bahrain, Bahrain li attakka id-dimostraturi paċifiċi bit-tear gas u jagħmel repressjoni ħabs, il libertajiet spiċċaw tneħħelhom billi eh, ġew arrestati jien għandi kelma waħda biss għal Bahrain. Iqfu. Ħaġa tajba wkoll li fir-riżoluzzjoni tagħna qegħdin nipproponu li mandux ikunem esportazzjoni ta' tear gas, eh, ta' mir, ta' sorveljanza kif ukoll strumenti oħra ta' repressjoni li kienu qegħdin jużaw. U jina naħseb li dawn id-demostraturi li għazzardaw li joħorġu u rew li għandhom kuraġġ kbir. U importanti li l-ġus maquda oħrajn juru b'mod ċar li huma jridu jappoġġaw dawn il-protesti paċifiċi qabel ma jispiċċa jkun hemm gwerra ċivili. Hemm ċertu importanza wkoll għal dawk iċ-ċittadini Ewropej li jinsabu fil-ħabsijiet hemmhekk qed naħseb fuq eh, Mohammed Al-Muka li huwa Żvediż u jinsab inkaċerat hemmhekk. Mr. President, let me make... Sur Tanok, Sur President, se irrit namela ċara li ħafna minn dak li ġara fil-renju ta' Bahrein minn meta kien hemm il-protesti kontra l-gvern sentejn ilu, ħafna minn dan kien inaċċettabbli. Il-pulizija ħafna drabi aġixxew b'sproporzjonalità kbira u il-protestanti fil-fatt iva il-protestaturi spiċċaw inqatlu. Eh, u dawn it-tip ta' reati irridu jiġu ikkundannati u jkun hemm il-ġustizzja jiena naqsam il-tħassib ta' tneħija tal-drittijiet ta' ċittadinanza minn ċertu eh, protestaturi il-limiti fuq il-libertà tal-espressjoni huma kwistjoni aktar wiesa wkoll iridu nikkonsidraw l-isfidi eżistenzjali għal monarkija kostituzzjonali ta' Bahrejn kif ukoll ir-riski minħabba l-Iran. Il-konsekwenzi ta' eh, tentattiv Iranjan li iwaqqa il-gvern pro il-punent tkun xi ħaġa diżastruża irridu nippromuovu il-libertà tal-espressjoni intemmu il-vjolenza kif ukoll intemmu dawn l-abbużi. Jiena m'għandi ebda dubju li l-Kamra kollha ħajkollha ix li kem napoġġaw li kurem il-gvern stabli kif ukoll in pen għal dritti tal-bniedek kif ukoll demokrazija f'dan ir-renju. Grazzi. Fin danka kollegi Tenok, es folgt fra kollegi Vers. Grazzi, Sur Tenok. Issa, is-Sinjura Verja. Grazzi, Sur President. Il-Bahrain huwa wieħed minn dawk il-pajjiżi Arab fejn ir-rivoluzzjoni Tunisjana waslet eh, għal uh, ħafna mobilizzazzjoni u dawn eh, eh, din twaqfet, anzi din saret permezz tal-armata tal-Arabja Sawdita għal dawn l-aħħar sentejn ir-repressjoni ma waqfetx u l-vjolazzjonijiet ta' kristijiet ta' drittijiet tal-bniedem żdiedu. Jajduna sempliċement li hemm konflitt etniku reliġjuż kontra xiti ma aħna ninsew illi wara dan din hija kwistjoni ta' revandikazzjonijiet ekonomiċi u soċjali ċerti stati membri għadhom ma temmewx l-relazzjoniet ekonomiċi ma dawn ma l-Bahrejn, anzi tuhom l-armi biex jużawhom kontra manifestanti pal gas dmuħ u armi oħrajn. Meta id-drittijiet tal-bidem se jkunu eh, peress li l-Unjoni Ewropea trid li dawn id-drittijiet ta' bidem jiġu nħarsa mela għandha twaqqaf ukoll l-esportazzjoni tal- ta' dawn l-armi u dana fid-dawl tal-fatt li irċeviet il-Premju Nobel għal paċi. Grazie ħafna Sinjura Verġa, issa is-Sinjura Andrikini. Grazie ħafna bħala parti mid delegazzjoni tal-Parlament jina zort il-Bahrejn xar ilu aħna fil-Parlament Ewropew nikkonsidraw il-KCC u l-Istati membri tiegħu siħba strateġiċi tal-Unjoni Ewropea u aħna nixtiequ li id-dialogu eh, politiku u anka kooperazzjoni ekonomika jiġu sviluppati bażi ta' dan. Iżda minkejja dan aħna ma nistgħux u maħniex se ninjoraw il-ksur ta' drittijiet ta' bniedem f'dawn il-pajjiżi u f'Baħrejn mod partikolari. Fis-seba ta' Jannar il-Qorti ta' Kassazzjoni ta' Bahrein approvat eh, il-sentenzi ta' ħabs għal ċertu eh, dimostraturi prominenti li akkużawhom li jippruvaw jeqilbu il-monarkija kienem minnom ħabsin ta' ta' kuxenza eh, li għandhom sentenzi twal anka ta' ħajja eh, li edin fil-ħabs. Aw issa il-ħafra eh, reali biss tista' teħlisom jiena nixtieq nitlob li neħdu passi biex ikonna dialogu nazzjonali ġenwin. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Andrikene. Es folgt... Grazie hafna, Signora Andrikieni. Issa, is-Signora Oyland. għazarċ minuti. Grazie, Sur President. Pala parti mir-rebbija arbija, il-protesti fil bahrein kienu mirati inizjalment sabiex jinkisbu aktar eh, libertà politika eh, u libertà għal popolazzjoni xija. Iżda din għadha ma seħħiċ. Sfortunatament il-seta ta' tmexxija għadha ma permettiċ li jkun hemm dibattitu ħieles u minn flok ikkomunikaw ma' dimostraturi favur id-demokrazija eh, aġixxew bil-violenza bil, bil fuq id-dimostraturi. Kien hemm każijiet meta il-Parlament kiser id-drittijiet u l-libertajiet b'mod partikolari għal dak tal-protesta eh, paċifika, l-diskors ħieles u l-libertajiet l-oħra u jina naħseb li rridu narfu eh, ċertu bidliet u riformi eh, tajba u bħal per eżempju tibdilit fil ċentru ta' detenzjoni. Din ir-riżoluzzjoni m'għandix l-intenzjoni li tintaħal fil-politika interna tal-Bahrejn, imma tifoka fuq il-bżonn li nrispettaw il-prinċipi demokratiċi u li nassiguraw il-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Jekk ma jkunx hemm dialogu mal-popolazzjoni ta' xija li ma maġġoranza fil-Bahrejn, il-gvern ta' Bahrejn qed jitbiet mid-demokrazija. Il-Parlament jixtieq ħeġġeġ l-awtoritajiet ta' Bahrejn li jkomplu ir-riformi li inneħħu il-restrizzjonijiet fuq demonstrazzjonijiet kollha jeħilsu dawk id-dimostraturi li ġew mitfu eh, għal-ħabs għal xej u jippermettu l-osservaturi jitlu fil-pajis. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Oiland, issa issur repo għal-minuta. Sur President, il-situazzjoni ta' drittijiet tal-bnidem f'Bahrejn sfortunatament baqgħet ma nbidlitx Il-Parlament Ewropew żar il bahrejn f'Diċembru li għadda, żar il-ħabsijiet il taqa' mal-priġunieri politiċi u s-situazzjoni hemmhekk hija waħda serja ħafna za fl-istess ħin irridu nifmu l-isfont il-logħba ta' politika Din ir-riżoluzzjoni tibat messaġġ ta' rieda tajba za fl-istess ħin qegħdin nitolbu li r-riformi li ġew imweda fil-fatti twettqu. L-istat tal-Baħrejn għandu bżon jinvolvi ruħu fi dialogu ġenwin ma' soċjetà ċivili iċ-ċittadini tal-Bahrejn edin eh, jinġlu fit-toroq, edin jitolbu li jinstemaw u qed jitolbu li kollom soċjetà aktar demokratika. Li IAS e u l-istati membri kollha għandhom bżonn jagħmlu l-almu tagħhom sabiex il-priġunieri politiċi jinħelsu fil-Bahrejn. Grazzi. Grazzi ħafna, Surrepo. Issa fisem il-gruppi il-Sinjura Vajdere. għal minuta. Grazzi, Sur President. Fit-twim ta' Deċembru jina mexxejt delegazzjoni tal-Komitat ta' Drittijiet tan-Niedem fi Bahrejn, għana tqajna ma' rappreżentanti tal-Gvern u anka tal-Oppożizzjoni. Aħna ħriġna starja eh, tal-istampa U dal-waqt ħankunu edin neżaminaw dan anka fil-Kumitat, Sotto Kumitat ta' Drittijiet tal-Bniedem, ġifieri jena daqra sorpriza li qed nara dan bħala urġenza. Ovvjament, iva, hemm raġunijiet eh, sodi u ġustifikabbli hemm argumenti biex eh, jinqelbu il-sentenzi tal-qorti u l-bżonn li jkun hemm il-libertajiet iżda hemm żviluppi pożittivi kien hemm tibdil fil-Kostituzzjoni il-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju tal-inkjesta indipendenti ġew konsidrati, partikolarment għal dik li sistema eh, tal-Pulizija, u dawk l-uffiċjali tal Pulizija li ġew eh, misjubaħatja ta' violenza kellhom jiwiġbu għall-azzjonijiet tagħhom. U Kienem zjara u koll ta' Prim Ministru li jiltaqa mal-Prim Ministri, ah, mal-Priġunieri. Grazzi ħafna, issa Sinjura Gurmaj għal-minuta. Minkejja il-nizviluppi pozittivi, inkluż il-lotja tal-drittijiet tal-vot, l-nisa xorta waħda situazzjoni f'Bahrejn f'dawn ħar 30 naqset rapport ta' tortura li tuża mill awtoritajiet tal-istat, l-użu ta' violenza eċċessiva fuq id-dimostraturi u l-ħabs li jingħata lill-protestaturi il-ġurnalisti mhux qed jiġu permessi jitlu fil-pajjiż. Is-sitwazzjoni ta' bħalissa ma mhix fl-interess tal-gvern tal-Baħrejn. il-mux t-tizammu għal-konvenzjoni internazjonali sabiex jirġaw poġu fiduċa fil-soċieta internazjonali hemm bżonn jiggarantixxu l-implementazzjoni kif suppost. Iċ-ċittadini ta' Bahrein għandhom ikollhom id-dritt li jagħtu l-opinjoni tagħhom mod ħieles kemm bħala dimostrazzjoni paċifika jew inkella eh, f'siti tal-internet jiena nittama li il-pass li misu ħajkollhom atmosfera aktar demokratika. Vielen Dank, Frau Kollegin Gurmai. Grazie ħafna, Signora Gurmai l-interpreti tippruvaw li jagħmlu l-almu tagħhom iżda jekk l-interpreti jiqfu ikollu interrompik. Jgħid il-President, nħeġġiġkom meta tkunu qegħdin taqraw għall-inqas ħodu nifs. Issa sur Grobaċek għal eh, minuta. Grazzi, Sur President. Il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem huma reat li ma jistax jiġi aċċettat minn l-ebda pajjiż madwar id-dinja għasistaw nimmaġinaw li nkunu li noqogħdu lura u ma nagħmlu xejn meta nifacċaw dan it-tip ta' azzjonijiet minn gvern. F'Bahrejn id-dritti tal-bniedem qegħdin jiġu miksur ħin kollu hemm repressjonijiet immirati lejn il-insara, il-qtil, diskriminazzjonijiet huma komuni u ħafna drabi jiġu aċċettati mill-gvern. Il-Parlament Ewropew ikkondanna dawn l-azzjonijiet kemm il-darba, iżda mhux biżejjed għal din il-Kamra li sempliċement tagħti l-opinjoni tagħha, huwa iżjed importanti li tieħu ċertu azzjonijiet li jistgħu jxekklu dawn l-azzjonijiet. L-Unjoni Ewropea għandha kaxxa tal-odda li tista' tuża sabiex tkun tista' tħares il-insara u jekk ma tagħmilx din l-azzjoni nkunu qegħdin dajfa u anzi nkunu qegħdin nuru li aħna toleranti eh, tal-ħsara li qed issir l-insara. Grazzi ħafna, Sur Grobarczyk. Issa Sur Murphy għal-minuta. Grazzi, Sur President, għal kważi sente issa il-poplu ta' Bahrajn edin jiffaċċaw ħafna repressjoni u attakki minn reġim li għandu l-intenzjoni li ma jċedi lebda dritt demokratiku jew tal-bniedem. iċ ċentru tal-Bahrejn ta' dritti tal-bniedem qed jikkalkula li madwar mit til ekstraġudizzjari saru f'daw l-aħħar sentej u aktar minn 1800 persuna tlus il-minorenni ġew it-tfal sara eh, għal-ħabs anzi Eh, għalħabba dawn il-protesti każijiet ta' tortura, violenza sessuali u abbużi oħra li seħħu u ġew rapportati. Din hija xi ħaġa li m'għandix isseħħ u meta il-setat qed jitkellmu dwar id-demokrazija fir-reġjun minnaħa, l-Istati Uniti u r-Renju Unit minnaħa l-oħra qegħdin ikomplu jgħatu l-armi lil dan ir-reġim mod partikolari huma fornew it-tear gas li l-gas ta' li ġi użat mod bla diskriminazzjoni f'ċertu żoni. Dan it-tip ta' ftehim mar-reġim għandna neħuħ il-ħames flotta tal-Renju Unit għandu jitnaħħa minn hemmhekk u il-ftehim ta' kooperazzjoni mar-reġim tal-Unjoni Ewropea għandu jitnaħħa jiġi waqqaf Jena xinajt li napoġġa dawk li qegħdin jaħdmu biex ibidlu s-struttura ta' soċjetà f'Bahrejn. Grazzi, grazzi Sur Murphy. Issa kellima oħra, l-ewwel wieħed is-Sur Lisek. Przewodniczący, musimy mieć jako Unia Europejska bardzo jasne stanowisko wobec e, Pala Unjoni Ewropea aħna rridu nibatu messaġġ verament ċar lill-awtoritajiet ta' Bahrejn li il-tibdil kostituzzjonali li jtejbu id-drittijiet tal-nidam jew tan-nisa ħajġu appoġġati iżda aħna maħniex ħan appoġġaw ksur ta' drittijiet tal-bniedem, repressjoni kontra l-oppożizzjoni u l-użu tal-ġlieda kontra terrorizmu bħala pretest tal dawn l-atti. Aħna irridu ninkundannaw dawn it-tip ta' prassi immedjatament, irridu nqodu attenti wkoll. Sabiex ma nispiċċawx nivittimizzaw il-popolazzjoni b'mod ġenerali, iżda jena naħseb li għanna l-odot meħtieġa. Filin danka Herr Lisek. Äh, Grazie ħafna, Sur Lisek. Inti kaxja jew blue card trid tagħmel? Blue card. Sur li xak. Tippermetti mistoqsija ta' blue card? Ta' sur sasni. Anzi, sur Sonic. jina nishtiq nistaqsi l-kollega onorevoli jekk eh, u jafx is-sitwazzjoni fil-pajjiżi Arab. Din hija sitwazzjoni iżjed komplikata milli naħsbu aħna Zorna Bahrejn. Dan huwa l-unika pajjiż dik il-parti tad-dinja li permetti il-bini tal-knejjes Allen Sara. U hemm numri kbar ta' nies li fil-fatt imorru l-qudies hemmhekk Grazzi ħafna għal dawn il-kummenti addizzjonali. Iva jena konxu ta' dan u jena naħseb li għamil ta' ċara li għanna namlu distinzjoni bejn dak li huwa tajjeb, l-affarijiet pozittivi, il-tibdil pozittiv li qed jiġi imħabbar u t-tibdili huwa ċerament demokratiku, iżda mbagħad minnaħal l-oħra rridu nikkundannaw dawk l-azzjonijiet li jmorru kontra l-impenji, partikolarment tal dawk li huma fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna sur Lisek, issa il sinjura Sarvama. Anzi, sur Sarvama. Grazzi, Sur President. Forsi aħna m'għandniex id-dettalji kollha tal eh, eżattament kemm serji il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem f'Bahrejn, iżda huwa ċar li rridu nuru it tasib serju tagħna fuq l-iżviluppi li qegħdin jiseħħu f'dan il-pajjiż l-enfasi internazzjonali għandha tkun issa li nappoġġaw l-affarijiet pożittivi f'din il-kwistjoni. Huwa pożittiv li re Hamal eh, u l-gvern tiegħu appozzaw u appoġġaw l-inkjesta indipendenti tal-Kummissarju. Issa rridu ngħinu it-tibdil fil-post. Għawek li zjed importanti għalija huma l-abużi kontra it-tfal Din hija verament ta' min jistmerra u l-awtoritajiet ta' Bahrain għandhom jassiguraw li dawn jintemmu. Hemm ħaġa waħda komuni għal kullinkwa eh, kwalunkwe repressjoni mill-istat mm, isir fejn isir jew inkella kemmu eh, setani l-awtorità. Fl-aħħar mill-aħħar dejjem ħajfallu. Eh, Mem imkien illum il-ġurnata madwar id-dinja post fejn li jista' jżomm l-kumplament tad-dinja mhux li ma jafux qed jiġri. Ġifieri din ir repressjoni fl-aħħar mill-aħħar nofsinhar dal-waqt jew jew iżjed tard ħadd intemm. Grazzi ħafna sur Sarvama. Issa ngħaddu għal catch the eye. U għal oħra, qawwis, persuni jixtiequ jitkellmu hekk iġobkom ħan restringi il-lazla tal-nisa jitkellmu għal dawk li għadhom ma tkellmux sissa. Iva. Mela, id-dmir tal-Parlament Ewropew huwa li jara il-ksur kollu, jżomma fuq il-ksur kollu ta' drittijiet tal-bniedem. Kemm il-darba aħna nkunu qegħdin nittrattaw każijiet tal-ksur ta' drittijiet tal-bniedem f'Baħrejn, il-Gvern tal-Baħrejn għadu qed juża il-vjolenza kontra ċittadini tiegħu li qegħdin jitolbu riformi ċiviċi bħalma ntwera mill-verdet tal-Qorti Suprema tal-Baħrejn li appoġġat is-sentenza ta' omor il-ħabs kontra il-mexxejja tal-protesta ta' xi sentin ilu. Għalhekk il-dmir tagħna huwa li nikkundannaw kull każ e, ta' noqqas ta' liġi u nkella impunità li tmur kontra d dinjeta umana jina nappella li nkomplu naġixxu sabiex nassiguraw li l-attivisti ta' dritti tal-bniedem jinħelsu f'aħrejn Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Gieslewska. Grazzi. Signora Makovaj. Grazzi, Sir President. Jiena u koll se nitkellem fuq il-violenza fuq il-minuri fl-ewel xar madwar 80 eh, tifel jew ġuvni u tfajla ta' bejn l-età ta' 15 u 17 sena nżammu f'penitenzjarji eh, tal-adulti. Sur Mahomed Mahamad minn sitra li għandu 16 sena tiħet minn daru u intbat fil-penitenzjarju drajdok u la kellu dritt li jikkuntatja l-familja u laqas l-avokat wara ftit jiem. Intbat eh, f'ċentru differenti mbagħad inħeles fl-20 ta' Deċembru għatma ġi akkużat jew mixlib minn xejn u ħatma fehma għalfejn ġi arrestat dan huwa biss eżempju wieħed u jina nishtiq illi l-autoritajiet fil-Bahrejn iwaqfu eh, arresti ta' dan it-tip u l-aggressjonijiet fuq il-minuri. ħafna minnhom huma dovuti għal fatt li dawn il-minuri jieħdu sem flimkien ma' adulti fi protesti. Id-dritt tal-protesta huwa dritt li għandu jkun irrispettat anki mill-autoritajiet fil-Bahrejn. Is-sistema ġudizzjarja fil-Bahrejn għanda twassal għal uh, għal deċiżjonijiet mill-qorti li jkunu parzjali u dawk li jagħmlu l-rejati għandhom jiġu kastigati. Kellim li miss. Grazzi ħafna, Sur President. iċ-ċittadini ta' Bahrejn ħarġu fit-toru u talbu riformi rispett ta' demokrazija u libertajiet ċiviċi għaddew sentejn mill-bidu tal- ta' dan il-dawn eh, il-protesti paċifiċi imma il-gvern ma jridx iċedi jibqa jittortura eżom ċittadini eh, bla bżon u ma realtajiet ta' kuljum u l-gvern ta' Bahrain eh, ħa impenn li wettaq riformi demokratiċi u li kopera ma' organizzazzjonijiet internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem Umbat twaqfet kommissjoni indipendenti biex tinvestiga l-attakki u, u kella tkun ukoll implementata l- konvenzjoni favur id-drittijiet tal-bniedem. Hemm bżonn li jinsabu soluzzjonijiet ma li jippermettu l-istabilizzazzjoni tas sitwazzjoni interna jwaslu għal paċi f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Fl-ħarnet, Signora Basescu. Grazzi ħafna, Sur President, is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Bahrejn għadha tħassibna il qorti Suprema u deċiżjoni li ħadet illi tikkonferma s-sentenzi li nħarġu kontra dawk 13 il-defensur ta' dritti tal-bniedem tikkonferma illi s-sistema legali tal-Bahrejn ma tistax tħares id-dritti tal-bniedem jena mħasba wkoll li drittijiet ta' tfal ħafna drabi ma jiġux meqjusa fil-Bahrejn, ħafna drabi it-tfal jew il-minuri eh, jinżammu fil-ħabs daqstik kienu adulti u kien hemm ħafna rapporti wkoll ta' każijiet ta' tortura fuq minuri. Naħseb illi hemm bżonn li ġudikatura u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi fil bahrejn għandhom bżonn jiġu mibdula mill-iħsal wieċ għaliex huwa b'dan il-mod biss illi jista' jkun hemm eh, rispett ta' drittijiet tal- drittijiet fondamentali tal-bniedem, anke s-sitwazzjoni tan-nisa f'dan il-pajjiż għandha titjib. Grazzi ħafna, Signora Basescu. U dan eh, ġibna fit tmim tal-proċedura kaċ li għaj il-Komissarju de Gucht biex jalaq. Sur President, Onorevoli Membri, l-għonet Irrit ngħid li jiena naf xogħol għada dan il-Parlament biex jiżgura l sitwazzjoni fil-Bahrejn tibqa' fuq olja fil-aġenda tal-Unjoni Ewropea. Situazzjoni sitwazzjoni fil-Bahrejn għadu jħassibna ħafna anki sitwazzjoni tal-poplu tal-Bahrejn u levitar ta' violenza miż-żewġ naħat l-sqarrijiet differenti li saru u l-kontatti tagħna mal-awtoritajiet mal awtoritajiet fil bahrejn anke il-laqas sitra laqa marre juru billi dan qed ngħid huwa minnu. Anki wara eh, dak li seħ fil-frar tal-2011 rispett ta' drittijiet tal-bniedem għadha kwistjoni importanti ħafna kwistjoni taħraq fil-waqt li proċess ta' konċiljazzjoni nazzjonali għad irid jiġi imsejjes aħjar. Il-ġimgħa li għaddiet il- Signora Ashton esprimiet il-dizappunt taħħa illi eh, il-sentenzi kontra 13 attivist politiku ġew ikkonfermati bżon li kunem klemenza murija lejn dawn l-attivisti li huma miżmuma f'Bahrejn eh, wara dak l-avvenimenti tal-2011 l-offerta tal-re tal Eh, għal dialogu kienet pass eh, fid direzzjoni tajba aħna nitolbu l-partijiet kollha biex jieħdu l-momentum ta' palissa u jħejju jbittu tri għal iktar riformi li huma sostenibbli. Nieħu l-opportunità wkoll biex nerġa' nitlob il-Gvern ta' Bahrejn biex jimplementa bisħieħ ir-rakkomendazzjonijiet tal-hekk imsejjaħ Kummissjoni Bassjuni u anki biex jagħmlu follow-up fuq l-impenji illi eh, ittieħdu fid-dawl tal-revizjoni periodika ta' eh, Deċembru. Dan se jwassal għal iktar dialogu inklusiv fuq livell nazzjonali li se permettilna illi eh, niddiskutu u nsolvu problemi li għadhom pendenti. Jena nixtieq ukoll nitlob il-Gvern ta' Bahrein illi jindirizza l-elementi soċjoekonomiċi tal-poplu tiegħu. L-Unjoni Ewropea jalesta li tappoġġa l-Bahrejn u tejna biex tasal għal rikonċiljazzjoni permezz tal-fin espert